differenti mal-politiki u l-approċċi li aħna ħarisna mill-bidu ta' din il-kriżi. Grazzi ħafna. Thank you very much for your contribution. Grazzi ħafna l-kontribuzzjoni ta'kom tiegħek. Sinjuri nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu u l-votazzjoni se seħħillum f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna dibattitu fuq ir-rapport ta' David Martin id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lir-rapporter is-Sur David Martin. Thank you very much. Grazzi ħafna President, nixtieq nibda billi nati eh, nagħti xi ringrazzjament l ewwel qabel kollox li segretarjat tal-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali sur Takaski wkoll tal-li enni nixtieq nirringrazzja il-Ministru Vamen u l-Kummissarju Sefkovic tal-li dawna enu fil-bidu ta' dan il-proġett eh, u proċess Jina vera il-għajt suġġerimenti u jina ħerqan li naħdem ma' tnejn li huma sabiex niksbu ftejm li huwa pal-istituzzjonijiet kollha. Nixtieq nirringrazzjaw ix-shadows mill-gruppi politiki oħrajn għall-atmosfera ta' kooperazzjoni li uraw eh, meta aħna ġejna biex ninnegozjaw dan ir-rapport. President, dan ir-rapport huwa ambizzjuż u wieħed f'waqtu minn mindu daħal fis-seħ it-trattat tal-Lisbona fl-1995 meta kontraportera dan il il parlament ta' Trattat ta' Maastricht. B'suċċess aħna eh, Irnexxielna naħdmu fuq id dritta inkjesta tal-Parlament Ewropew minn dakinhar l-affarijiet ma nbidlux il-kumitati ta' inkjesta għodda l-Parlament sabiex ikun jista' jinvestiga allegazzjonijiet ta' mal-amministrazzjoni fl-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Fl-investigazzjonijiet il-kumitati jistgħu jitkellmu mal-individwi involuti jitolbu dokumenti biex jaraw jekk kienx hemm xi ksur tal-liġi jew elementi ta' korruzzjoni Jiena l-ewwel qabel kollox nisħaq fuq l-importanza ta' dan ir-rwol għall-Parlament meta dan iwetta il-setta ta' supervizjoni qabel ma nidħol fuq is-sustanza tar-rapport u l-proċedura. Kien hemm tliet eh, komitati ta' inkjesta kien hemm eh, wal fuq eh, wieħed fuq il-reġim ta' transitu, wieħed fuq il- mm, Eh, European Life, din il-kumpanija tal assegurazzjoni Econ Life, eh, wera li l-Parlament ma kellux il kapacita jasal għal-verita, ma stajniex aħna nitkelmu ma dawk involuti, ma kellniex aċċess għal-dokumenti u kienem u koll xida volot. U għalek dan l-aħar kumitat ma rnexxilux jikxef il-verità aħna matul dawn l-aħħar 20 sena ksibna seta tradizzjonali imma rwol ta' skrutinju demokratiku issa dan irrid isir modern. Min mindu daħal fis seħħ il-Trattat tal Lisbona l-Parlament huwa fuq l-istess livell pal-Kunsil pala rwol tiegħu tal-leġislatura għandu iktar setat u wkoll. Imma f'dan il-każ ma nix loddot biżgħet sabiex nikxru il-verità il-parlamenti nazzjonali għandhom l għoddot sabiex jarraw jekk l-implementazzjoni tal-leġi nazzjonali qed isseħħ għalhekk il-responsabilità tal-Parlament Ewropew ukoll li jinvestiga mal-amministrazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Kumitat ta' inkjesta dan jipprova jikxef il-verità tal- passat pal maqal filosofu vera tajjeb Bob Dylan nafu li Iva l-kanċel mux wieħed wisa dak li rridu naddu minnu imma tajjeb jekk il-Parlament ikun jista' jagħmel dan jekk ma jkunx jista' jagħmel dan ma jkunx jista' jaqdir l-dmir demokratiku tiegħu dan ara rwol li l-Parlament jieħu bi serjetà bi tliet kumitati biss li jieħdu ssib dawn l-affarijiet mhux se jkun hemm eh, użu żejjed ta' din l-odda. Għalhekk President, għalfejn qed nagħmlu riforma issa l-ewwel qabel kollox minħabba l-fatt li hemm bżonn li dan l-aġġornament isir minn l-konklużjoni tal-inkjesta fuq Charitable Life. Umbat, minħabba l-fat li trattat ta' Lisbona saħaħ ir-regoli fuq eh, dan il-Kumitat ta' inkjesta u issa sar regolament. Taħt artiklu 226 ta' Trattat ta' Lisbona, l-Parlament għandu ir-rwol mhux tas soltu ta' dak li inidi l-politika, dan ir-rwol mhux tas soltu, ir-rwol eh, dana tal komissjoni u għalek eh, eh, hemm miktub li l-Kunsill l-Kummissjoni rridu jagħtu l-konsens pal-proposti kollha dan huwa bidu. President, jien naħseb li kelli sitt minuti. But if you can take this Imma forsi tista' tieħu tnejn lejn l-aħħar iva. Jekk nista' nixtieq nippreżenta r-rapport għax issa tħalt fis-sustanza nixtieq nagħti preżentazzjoni tar-rapport issa. Tajb, Mela, hemm tliet elementi importanti tal-Komitat tal-Parlament, eh, dan il-Komitat ta' inkwessa jilli jena t-nindirizza fil-proposta tiegħi l ewwel l-abilta li nitkellmu b'mod dirett l-individwi involuti fil kwestjoni Problema li ġiet identifikata fil-inkesta fuq l-equitable bil-life li nitkellmu mal-individwi minn flok ħafna każi l-istituzzjonijiet in kwestjoni batum. Ehm, um, kellim rappreżentant għalhekk tajjeb li nkunu nistgħu nitkellmu direttament ma' dawk involuti jew l-esperti wkoll it-tieni eh, kwistjoni aċċess dokumenti u l-abilta tal-kumita li jistudja dawn id-dokumenti li huma relatati direttament ma' l-inkjesta t-tielet punti l-abilta tal-kumita ta' inkjesta li jizuri l-istat membru jara u stess il-kuntest tal-investigament eh, investigazzjoni dan huwa vitali. Għana nafu li mill-inkjesti tal-passat kull tip ta' sanzjoni rifjut ta' mm, eh, xult jew Eh, xut folot jew inkella tixim il-ġifiri dawn huma problemi u il-rapport tiegħi ġi infassal u bbażat fuq studji dettaljati fuq il-Kumitati Nazzjonali ta' inkjesta. U importanti wkoll li nafu li ovvjament il-Parlament mhux qorti dwar sanzjonijiet għal xi Eh, tixħim jew inkella li jkun eh, hemm xi xhieda folot ovvjament eh, dana dawn jridu jħorġu mill-Kummissjoni. Imma il-mandat huwa sempliċi għal dan il-Kumitat li niskopru il-verità ma natux sanzjonijiet, sentenzi jew xi azzjoni legali sa għall-oħrajn li jagħmlu dan skont ir-rekomandazzjonijiet. Jiena ħerqan li naħdem għall istituzzjonijiet l-oħra u l-kollegi sabiex insibu konklużjoni sodisfaċenti għal dan ir-rapport u jiena timis li l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu jaqblu. Grazzi ħafna, grazzi issa sena din mikrofonu lill-Kunsill lill-Ministru għall-Affarijiet Ewropej, is-Sur Vamen. Mr. President. President, membri onorevoli, Vice President tal-Kummissjoni, id-dritt ta' inkjesta ħaġa importanti u tagħmel ħaġa parti mill-setta ta' supervizjoni tal-Parlament Ewropew li dan ikun jista' jwaqqaf komitati sabiex jinvestigaw ksur allegat ta' mal-amministrazzjoni fin l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea waqt li e, trattata l-Lisbona ma biddilx e, temi e, li għandu xasum dritta inkjesta tal-Parlament dana introduċa tibdiliet fil-proċedura għal waqfin ta' dispożizzjonijiet partikolari u dana u kol kopra il-twettiq ta' dan id-dritt dispożizzjonijiet se jiġu determinati mill-Parlament li se jieħu azzjoni fuq inizjattiva propja wara il kunsins tal-Kunsil eh, u il-Kummissjoni. Il-Presidenza tħares bisħieħ id-dritt tal-Parlament, id-dritt eh, tal-inizjattiva fuq din il-kwistjoni u għalhekk aħna segwejna mill-qrib il-ħidma tas Sur Martin u il-rapport tas Sur Martin u il-presidenza kol ħadmet fil-kunsil sabiex eh, tkun lista li eh, jinbdew il-negozjati formali eh, fi forum ta' trialogu waqt l-iskambju ta' opinjonijiet li jena kelli mal-Komitat dwar l-affarijiet kostituzzjonali fil-Jannar jena li ġej mill- Eh, pajjiż ta' ħafna trasparenza, ħafna skrutinju parlamentarju jiena għalhekk se jkoll moħni miftuħ u se jkoll irridna sabiex insib kompromessi li huma raġenevoli il-kuntatti li saru bejn ir-rapporter u il-presidenza wara il-vot FAFCO fuq ir-rapport ta' Martin dawna nataw opportunità eccellenti sabiex niddiskutu din il-kwistjoni iktar u sabiex intejbu l-interpretazzjoni ta' l-oħrajn. Għalhekk f'dan ir-rigward nixtieq nirringrazzja Sur Martin għar-rieda tiegħu li jisma' lil tħassib tal-Kunsill u għad-dialogu kostruttiv li dan wettaq flimkien mal-Presidenza memx raġuni la l-għanna naħbu l-fat li din il-kwistjoni wahda sensittiva l-istituzzjonijiet kollha involuti. Ma jena ninstab fiduċus li il-kontatti mal-presidenza li l-presidenza kella ma' Sur Martin se jagħtu bażi xirqa sabiex ikun hemm iktar kuntatti istituzzjonali. Mingħajr ma nidħol f'wis dettalji fuq la bozz tar-rapport nixtieq nisħaq żewġ punti li huma ta' importanza partikolari għal kunsill L-ewwel qabel kollox il-Kunsill jemmen b'mod partikolari li n-natura politika fundamentali tad-dritt ta' inkjesta tal-Parlament irrid jiġi rifless fir-regoli proposti dan ħaġa kruċali sabiex nevetaw xi interferenza mal-proċedimenti tal-qorti. U dan jfisser ukoll il-kumitati ta' jinkjesta ma ma jistawx jingħataw prerogattivi eh, ġudizzjari. It-tieni punt il-prinċipju ta' eh, otja ta' kompetenzi li u koll insabu fit-trattati dan il-prinċipju li tiġi mħares bisħi dan għat jimplika li l-kumitati ta' inkjesta dawna fil-qasam tal-investigazzjonijiet għandhom jevitaw xi xogħol doppju l-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll tal-istati membri sur President, membri onorevoli, Viċi President tal-Kummissjoni. Jena ħerqan li kolli iktar kuntatti ma' Sur Martin u ma' tim ta' negozjaturi tal-Parlament u permettilu nixtieq naċċertakom li l-Presidenza se tagħmel l-almu tagħha sabiex Eh, Tilha kompromess li se jkun aċċettabbli għall istituzzjonijiet kollha u ħa tippermet il-Parlament wetta id-dritta inkjesta tiegħu b'mod li huwa l-iktar effiċjenti. Grazzi. Very much, Minister. Grazzi ħafna Ministru. Għanad il-mikrofon il-Kummissarju Sefkovic. Grazzi ħafna. President, uh, eh, Rapporteur, uh, eh, Ministru, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew. Hemm id-dritt ta' inizjattiva il-ġdid eh, dwar il kumitati ta' inkjesta u lek il-demokrazija qed titpoġġa fl-ewwel pożizzjoni. Issa l-responsabilità konġunta tagħna sabiex aħna nimplementaw din id-dispożizzjoni tagħna mill-aktar fis possibbli b'kooperazzjoni ma' tliet istituzzjonijiet eh, b'użu ta' sens komun u li inħarsu artiklu 296 ta' trattat fuq il-funzjament eh, tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni dejjem ħarset il-bżonn il-ħtieġa li jkun hemm ukoll supervizjoni mill-Parlament għalhekk eh, sena ilu aħna diġà bdejna diskussjoni fuq la bozza rapport ta' Sur Martin jiena vera apprezzajt eh, spiritu ta' kooperazzjoni li wera u l-kooperazzjoni ferm tajba li kellna eh, mal-Presidenza u mal-Ministru Vamen. Dak iż-żmien diġà ġbidna l-attenzjoni tar-rapporter għal xi elementi problematiċi ta' dan la bot ftit mitħassib tagħna ġi rifless fil-labbozz aħari u r-rapport aħari il-presidenza ta' dak iż-żmien il-presidenza Ungariża u issa l-presidenza Daniża tkellmu dwar it-ħassib li għandhom u jiena vera wkoll nilqalfat li ir-rapporter kien les li jipprova jeleb ftit jew xeħut minn dan it-ħassib. U hemm emendi ta' kompromess ukoll li Sur Martin tkellem eh, u ressa dwarhom u aħna provajna wkoll. Eh, u eh, vera napprezzaw il-fat li qed jipprova jeleb eh, xi tħassib li kemm il komissjoni kif ukoll il konsil għandhom. Imma xerta għat baqa' xi affarijiet pendenti qabel ma nistgħu nagħtu artiklu 296. Nixtieq nsemmi xi elementi li huma importanti għall komissjoni Aħna nemnu li l-ambitu tal-regolament futur irid jibqa' l-istess palmanna fid-deċiżjoni attwali kif hemm miktub f'artiklu 296 tal-Parlament Ewropew jista' waqaf komitati ta' inkjesta biss Eh, waqt eh, Eh, skont artiklu 13 tal-Unjoni u skont id-merjiet tiegħu dan sa jieħu azzjoni skont il-limiti li jintabu fit-trattati. Il-Kummissjoni telqa l-emendi ta' kompromess li jintkom eh, li jinti f'dan ir-rigward. Ma nix aħna ninsew l-emendi fi 226 għandhom x'jaqsmu biss mal-proċedura u t-tip ta' għandat u dan mhux eh, mandat u l-kumitati ta' inkjesta huma kumitati politiċi u mhux legali għal twettiq tal-kontrolli politiċi u għalhekk li jiena nemmen li hemm bżonn ta' iktar ser diskussjoni wkoll fuq il-loddot ta' investigazzjoni li huma proposti fil-labozz tal-Parlament Ewropew li donhom għadhom eċessivi l-aħar ma mhux l-inqas ma nixtieq insemmi artiklu 17 tal-labozz tar-regolament li eh, jinvolvi ismeħ tal-uffiċjali u dawk li jaħdmu emma l-Unjoni Ewropea ta' xi stati membri wkoll. Hemm eh, iva hemm tħassib ukoll dwar il-libertà tal li wieħed ikun xut u nistgħu aħna neċċettaw li wkoll hemm proċedura li inti tikkonforma jew ta' spiegazzjoni ma' tem li listajiet dwar trattament differenti ta' uffiċjali nazzjonali ta' Unjoni Ewropea li inti proponejt u li fil-fema tagħna dawna ma jistgħux jiena taw ġustifikazzjoni oġġettiva lek il-Kummissjoni tilqa l-intenzjoni tiegħek jiġifieri li Eh, jkun hemm xi emendi addizzjonali u mhux fuq il-riżoluzzjoni leġislattiva li bekk li tliet istituzzjonijiet jista' jkollhom eh, diskussjonijiet ta' suċċess trilaterali u mbagħad Wara vot il-Kunsill u l-Kummissjoni faċilment ikun jistgħu jagħtu l-kunsens tagħhom skont artiklu 226 wara l-Parlament jivvota fuq ir-reżoluzzjoni leġislattiva jiena ħerqana lek li naħdem flimkien magħkom u mal-Kunsill sabiex niksbu konklużjoni. Um, pozittiva fuq dan id-dossier. Grazzi ħafna kummissarju, għalek issa nistaw nibdaw bil-kellima, l-ewel sena din mikrofonu surveillant għal żewġ minuti. Grazzi, Sor President, Senjuri, l-organu li huwa responsabbli għal leġislazzjoni jrid ikun responsabbli wkoll għall implementazzjoni Ma jistax ikun li eh, hawnhekk qed nitkellmu fuq eh, l-akki komunitar biss imma qed nitkellmu wkoll fuq l-applikazzjoni ta' dan fl Ewropea u dan kellna problema biħ eh, sissa. Meta qed nitkellmu fuq materjal misjub skont l-Equitable Life, irridu naraw kif ħanieħdu dan pass il-qudiem u dan huwa lan dan id-dokument permettu li nidelinja ċertu punt importanti l għennet nifmu li l-Komissjoni u l-Kunsill għandhom tħassib dwar jekk fimt tajjeb l-interess rigward fċertu uffiċjali importanti u l-evidenza miġuba dwarhom. It-tieni fid-dispożizzjoni ma jistax ikun hemm hemm kwistjoni distinzjoni bejn hemm entità pubblika u non, non pubblika. Fl-aħħar mill-aħħar nistennew li l-istati membri illi daw illi dawk l-istati membri li ma jidux il-verità jkunu sanzjonati l-istess mod bħal dawk illi jidru qudiem organu nazzjonali u ma jidux il-verità. Apparti minn hekk dwar artiklu 15 u 31 aħna nemnu illi għandu jkun hemm vot ta', ta minorità meħud fuq dawn u jiddispjaċini ngħid ngħid ngħid dan fl-aħħar mill-aħħar il-Kunsill u l-Kummissjoni esprimew Ix-xewqa ta' kompromess jiena nkun kuntent jekk dan jiġi fl-aħħar mill-aħħar tradott minn kompromess minn żewġ naħat jekk joġbok. Grazzi u issa il-kellim li Mrs. Sur Gualtieri. Is-sur Martin qed jiftaħ l-opportunitajiet dwar is-seta ta' inkjesta li huwa importanti ħafna biex parlament jikun jista' jaqdi rwol importanti kontroll politiku trattat ta' Lisbona introduċa proposta leġislattiva speċjali u għal din ir-raġuni aħna nixtiequ nitolbu li fin-negozjati l-istituzzjonijiet il-Kunsill u l-Kummissjoni jikkonformaw ma' spiritu ta' leġis dispożizzjoni li l-Parlament ikun eh, jista jaqdi d-dmirijiet tiegħu fuq konsens tal-Komissjoni u l-Konsil. Il-rapport ta' Martin jitkellem dwar il-passat u eh, dwar il-limiti dan l-istrument u kol u eh, kienem tal-biet tal-Kommissjoni u dana ma jillimitax il- il-Parlament u tajjeb u koll jkun hemm konformità mal leġislazzjoni Ewropea u nidentifikaw ukoll l-amministrazzjoni jew il-mal-amministrazzjoni l-amministrazzjoni ħażina. Tajjeb ukoll li huwa importanti li aħna ma neħlux fuq punta li il-kumitati ta' inkjesta jkollhom il-possibilità li jkollhom aċċess għal dokumenti u għal persuni u dan mandu xejn jaqsam mal- mal-aspetti ġudizzjari imma li tajjeb li dritt ikun wieħed politiku. Much, next speaker is Madam Yad. Il-kellim li jmiss hija s-Sinjura Jatamaki. Grazzi, grazzi Sur President u grazzi wkoll is sur David Martin bħala rapporter ta' dan ix-xogħol eċċellenti l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' governanza tajba u għandha bżonn ukoll ta' governanza trasparenti dan ifisser illi rrid ikonna kollox iswed fuq eh, l-abjat eh, u rridu naraw jekk eh, hemm ċertu dokumenti relevanti li diġà issemmew għax kif kif kif tidher il qada bħalissa miex waħda li tawgura tajjeb fl-aħħar mill-aħħar rridu rridu ikun hemm skrutinju permezz ta' kumitati, eh, skrutinju politiku permezz tal-rati tal-ġustizzja u rridu naraw naqra fejn fejn qegħdin u x'nistgħu nirranġaw biex nimxu l qudiem F'dan il-kuntest il-Parlament għandu bżonn saħħa ta' skrutinju qawwija Iżda kif qal il-Kummissarju dan ma jfissirx neċessarjament illi l-uffiċjali u nies oħra jiġu hemm trattati bl-istess mod bħal oħrajn. Fl-axar mill-axar però dawn u dim l-istituzzjonijiet għandhom jiġu meqjusam endaqs u għandhom jiġu jidru u dim jidru jiġu mistoqsija mill kumitat ta' ta' inkjesta. dana kollha l-iskrutinju fuq ċertu istituzzjonijiet huwa meħtieġ u aħna permezz ta' dan l-istrument il-ġdid nistgħu nżidu iktar fiduċja minnaħa ta' ċittadini tagħna. Din hija sfida kbira li aħna qed nafaċċjaw u jekk hemm jirnexxinna nerbħu għazgur li ħan izguraw li permezz tal-użu eh, ta, ta kaut ta' dan l-istrument. Grazzi ħafna sal kellim li mis, Iva, eżis kollegi, sur president, dan ifisser li rridu niproċedu b'kautela u naraw naqra li għanna il-regoli kif, kif suppost. Fil-fat bħalissa għanna bżon dritt għal għanna bżonn il-kumitat ehm, ta' tankjesta li liex kienem eh, skandli u zgur li ma rridux li dawn eh, jiġu eh, mitfuqa taħt it-tapit, zgur li ma ninsewom ninsewhom u nippruvaw addirittura natuħom u dan naħseb li għaf fl-interess ta' kulħadd fu soħrajn ta' ċittadini. Għalda sant għanna bżonn dokumenti kollha meħtieġa irridu nisimgħu ix-xhieda kollha U dawk li jirrifjutaw li jattendu jiridu jkollna għal-jom dikjerazzjoni emilija vinkollanti jiridu jrid ikollna wkoll sanzjonijiet. Sfortunatament hemm xi ħaġa li mhux qed nivvotaw fuqha, ġifieri l-esperjenza tal-ħajja turina li l parteċipazzjoni sem fil-kumitat ta' inkjesta mhijiex ekwa minn kunnaħa. Irrispettivament minn min forsi xi xi partijiet li jista' jkollhom interess. Hemm minorità illi zgur ħatkun ħatkun iktar reticenti biex eh, tpoġġi il-provi, tresa il-provi. Grazzi u issa l-kellim li messi Sur Fox. Grazzi, Sur President, fil-fat l-iskrutinju permess tal-Parlament u għet Importanti la li aħna mhux għedin hawnhekk biex ngħaddu leġiżlazzjoni biss e, e, li forsi hija wis fil-kastana, iżda wkoll li naraw li t-taxxi jiġu minn fuq fuq affarijiet e, sewja. Is-sunni l-perix fil-xlok ta' pajjiżi kien persuna instrumentali fil-li waqqaf l-inkjesti entita ta' inkjesti fl-2001 u dan wera kem l-axar gvern laburista kien ma kien li xejn fil-mod kif huwa faċċja l-kriżi. Zgur li dan, dan dokument huwa wieħed tajjeb, però imur wis lil-lin jagħti wis poter lill-Parlament Ewropew. Ġviri per eżempju li għati sanzjonijiet li dawk li ma jattendux, naħseb li trattat eh, ma, ma, jtinix dan, il-mandat u għallura timmiddu rġlejn iktar mill-li nistaw. Naħseb li il-nies li jaħdmu fil-ċivil għandhom għandhom jirġiċu kif suppost u l-ministeri fil-pajjiżi tagħna għandhom jarrixxu wkoll eh, kif kif suppost u dan għandu jiġi taħt taħt il-ġudizzju tal-parlamenti tagħna u tal-qrati ġudizzjari tagħna. Għaliex jekk dan jaqa taħt il-parlament, forse nkunu qed nizvija u naqra l-indirizz tal-poteri tagħna. Grazzi u issa issur sur Xolz jekk jogħġbok. Grazzi. Sir President, Komissarju, kollegi, għawnek qed naraw tnaqqis tal-konfidenza ta' ċittadini Ewropej fl-istituzzjoni. U din u dan ir-rapport ta' ta' Sur Martin naħseb irridu nilqawh bidejna miftuħa. U jiena nixtieq nuri l-appoġġ tal-grupp tagħna għal dan ir-rapport il għaliex hawnhekk qed nitkellmu dwar artiklu 14 ta' Trattat ta' Lisbona. Jiġifieri hemm dak li hemm isejjes id-dritt tal- dritt ta' skrutinju tal-Parlament Ewropew. Naħseb illi dan id-dritt ta' inkjesta hija xi ħaġa li hija tant bżonn juża, tant meħtieġa għall parlament ela li skont artiklu 226 aħna nistgħu nieħdu azzjoni u jista' jkollna influenza jekk qed nitkellmu dwar twaqif ta' kumitati ta' inkjesta fejn ikun hemm mal-amministrazzjoni u kun hemm nuqqas ta' adekwatezza mal-liġi komunitarja Ġifiri, l-għana u għek huwa li kun hemm trasparenza b'mod partikolari f'dawn fit twaqqif ta' dawn il-kumitati ta' inkjesta. Dan għandu rwol eh, importanti fil-fatt li hemm il-parlamenti jkunu indipendenti u autonomi biex jiverifikaw eh, il-fatti u jaġixxu wkoll bħala rappreżentanti skont il-Kostituzzjoni skont eh, il-Kostituzzjoni bħala rappreżentanti ta' ċittadini. U naħseb illi din hija wkoll dan huwa wkoll punt essenzjali għal l-Ewropa in ġenerali. punt ieħor naħseb illi il-punt tal-drittijiet minoritarji huwa wkoll importanti. Grazzi, kellim li Mr. Bronsi, naħseb illi għawnek qed naraw dritt impliċitu li l-Parlament fl-aħħar mill-aħħar għandu għandu eh, direttiva li jinvestiga iżda anke l-Parlament Ewropew jista' jista' jinvestiga mm, għandu dritt ta' inkjesta mill-iċken sal-ikber persuna. Ma dan kollu l-lan tal-komitat huwa li jsejjaħ dawk li jaħdmu fiċ-ċivil u minnaħa tagħhom dawn dawn il-ħaddiema ta' ċivil iridu jaraw naqra kif ħajprezentaw eh, l-argument, ġifiri dak li ħajdu l-rappresentanti f'pajjiżhom u dak li ħaj jippreżentaw fil- qudiem l-istanzi Ewropej. Grazzi u l-kellim li Mr. Trajkowski. Grazzi Nirringrazzja l sur Martin u anke wkoll Shadows. Naħseb li poteri limitati ġew eh, motija l-Kumitat ta' inkjesta fil-trattat ta' eh, Maastricht. Iżda issa bit-trattat ta' Lisbona kien hemm forsi ftit ftit dubju meta qed nitkellmu dwar hemm skrutinju demokratiku rridu nagħtu l-poter meħtieġ l-istituzzjonijiet tagħna. Ġviri jekk per eżempju nies jitolbu għal għajnuna għall-istituzzjonijiet nazjonali, jrid ikun hemm iva sanzjonijiet jekk ma jkunx hemm konformità. Per eżempju, jekk matul il- matul il-proċess aħna aħna per eżempju ma natux ma natux l-funzjonarju setat meħtieġa qoddim il-kap tiegħu irridu aħna irridu nagħtu spjegazzjonijiet, irridu nkunu fl-istess ħin flessibbli u miftuħa l-kompromess. Iżda żgur li ħan id-defendu drittijiet ta' din id-dar hemm skont l-istatut l-istatus eh, għaw politiku li għanda. Dan huwa proċess demokratiku illi qed jitressa mill-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna senjuri nishtiq nitlobkom biex iżommu iskiet. Il-kellim li jmiss Sur Guerrero. Iva, grazzi Sur President. Jiena nishtiq u kol nirringrazzja li Sur Martin għal xogħol siwi li jagħmel kif ukoll il-Presidenza Daniża għal għarrieda tagħha li tmexxi l qudiem dan id-dokument aħna lkoll nafu hemm x'inhu huma l-poter tal-rati ġudizzjarji, ġifieri inti għandek eh, hemm il-funzjoni tal-funzjoni ġudizzjarja għandha wkoll dak ta' kontroll u anke dak tal-budget iżda hemm ukoll it-tmexxija politika li huma hemm jipprovdu il-parlamenti nazzjonali fil-fat jagħtu l-gvernijiet u l-ċivil eh, ċertu ċertu trasparenza jistaw kol jużaw mekanizmi ta' ta' saħħa differenti biex jisolvu ċertu eh, problemi. Xoll li għanna unek u dimna dwar il-Kumitat ta' inkjesta naħseb illi ħajkomplu mitejbu r wol tal tal-parlamenti fil-setat tagħhom kemm f'dawk leġislativi kif ukoll dawk budġettari, iżda naħseb li dwar il-kontroll politiku ta' skrutinju hawnhekk għadna naqram lura dan ħajtadda l-Kunsil, l-Kommissjoni fl-imkien ma din fl-imkien ma din l-awla u biex bekk aħna bħala istituzzjonijiet ikonna bizzejet poter ta' inkjesta. Issa, s-sur dafja kjoġbok, kiva, naturalment, sur president, jiena nemmen illi l-parlament mandux eh, bżon eh, poteri kważi ġudizzjari ma dan kollu biex ikonna dan irrit ikonna kapacità eh, mis-sostanzjali biex inkunu biex nistaqsu dwar hemm kwistjonijiet politiċi komplessi jiena ħerqan biex nara naqra jkun l-eżitu ta' trialogu. U naħseb li rridu nindirizzaw il-kwistjoni ta' trattament mhux indaqs illi dan l-abbozz poġġi fuq il-Kummissjoni kif ukoll rigward l-uffiċjali nazzjonali. Iżda rridu niprovaw ukoll li immeddu jdejna lejn il-Parlament Nazzjonali tagħna biex naraw naqra x'jistgħu jkunu rimedji għal rigward il-konklużjonijiet tal tal-inkjesta. Grazzi, grazzi Signuri. Nistaw nibdew il-proċedura keċ diħaj u issa l-ewel is-sur Nikolaġik għal-minuta jek joġbok. Grazie ħafna, Sur President, Sur Kommissarju, Ziz kollegi. Dawn id-drittijiet ta' inkjesta fil-fat huma irwol ta' ir-rwol tal-parlamenti kollha madwar id-dinja, ġifieri dan dan id-drittijiet bażiċi ta' ta' inkjesta li wieħed ikun jista' joħloq stampa ta' xi situazzjoni fl-aħħar mill-aħħar huma parti mill-drittijiet fundamentali li wieħed jiftaħ inkjesta u naħseb li Il-Parlament eh, għandu eh, għandu seta importanti skont trattat tal-Lisbona li lix permessa dan l-Unjoni Ewropea għandam bilanċ istituzzjonali aħjar li ju iktar favur il-Parlament mill-li kien il-kas fil-passat fil-sens li jirrapprezenta iktar in-nies. Naħseb li minħabba l-pozizjoni ġdida tal-Parlament jekk jirġobkom id-dibattitu għaddu għaddej, zommu il-silenzju. Għadna kif bdejna Keġ di għajsa Signora Genis għal minuta jħoġbak. Grazzi, Sur President, jena nishtiq nappoġġa il-kommenti ta' rapporter ta' għana nishtiq li ringrazzja u koll għal-jom. Jena bħala il-President tal-Komitat ta' tankesta dwar Equity Life, jena mill-esperienza għaj u għandi esperienza nistanejt li aħna ksibna rizultati u importanti illi nejdu illi raġun ta' din l-inkesta huwa illi madwar miljun ċittadin l lobija favur dan. Nixxieq ngħid ukoll il-Parlament jagħmel segwitu għal dawn l-inkjesti il għaliex għadna m'għandniex l-eżitu kollu kemmu ta' l-ankjesta li saru. Nixtieq nitlob l-Renju Unit li jekk iċ-ċittadini kollha jiġu jekk iċ li jiġu affettwati hemm mhux ħajtħallsu meta u jekk hux ħajtħallsu b'mod komplet. Jiena nappoġġja il-bidla iżda iżda irrid ngħid li l-eżitu ta' dawn ehm, ta' dawn il-kumitat ta' inkjesti hemm irid jiġi segwita lil fl-aħħar mill-aħħar aħna mhux fuq il-kliem irridu noqogħdu imma l-ċittadini tagħna jridu l-azzjoni. Issa jekk jogħġbok eh, il-nati il-kerma l-Kummissarju Sefkovic jekk jogħġbok. Grazzi ħafna sur President jiena wkoll minix napprezza l- possibilità li nwieġa pal ċertu kummenti li taddew naħseb li huwa importanti għal regolament li tkun legalment soda biex bekk kun hemm il-possibilità tal-awtorità tal-kumitat li tiġi sfidata f'nofsem l-inkjesta. U għal dan irridu naħdmu jitfid biex naraw il dispożizzjonijiet kollha jkunu ġustifikati mod legali. Jekk joġobkom jgħid il-President. U naħseb li dan huwa fl-interess ta' kulħadd Eh, ħafna semmew il-kwistjoni tal- tal-fat li hemm informazzjoni konfidenzjali ma tix tiġi żvelata naħseb li iktar xogħol irid isir biex insibu soluzzjoni aħjar minn naħa ta' tliet istituzzjonijiet f'daqqa. Jiena kont kontent li nisma' sur Hefner illi semma li jkun hemm regoli ċari meta nitkellmu dwar setturi sensittivi bħal dawn ta' ta' ta' inkjesta napprezza wkoll il-kommenti ta' Surdaf illi qal illi hemm irid isir iktar biex naraw illi jkun hemm trattament eku U naħseb illi jekk ikun approċċ kooperattiv insibu soluzzjoni għall-istituzzjonijiet u għaċ-ċittadini kolla. Grazzi ħafna l-Sur Kommissarju u issa l-aħħar kelli ma d-dibattitu tal-lum huwa eh, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin is-Sur Vamen jekk jogħġbok. Iva, Sur President. Onorevoli, Sur Kommissarju. L-ewwel net eh, nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu eh, eċċellenti u tal-li kena possibilità li niddiskutu dan mal-Parlament. Eh, naħseb li din hija kwistjoni wkoll importanti ta' importanza kbira l parlamentu nixxenejt li l-Kunsell u l-Presidenza Daniza jirrispettaw bisħieħ id-dritt tal-Parlament li jieħu inizjattiva fuq bħal dawn jena hemm ħerqan biex nara naqra x'ħajkun il vod dwar ir-rapport ta' Sur Martin il-Presidenza Daniza ħat eżamina birre għadin hemm din il-proposta u naraw żgur li dan il-proċess wassal għal ehm, għan negozjati bis-sens mal-entitajiet involuti. Naħseb li dan għandu jisir fi spirtu kol interistituzjonali. Nirringrazzja l sur Martin tal-kooperazzjoni eccellenti tiegħu u minna ħatana bħala presidenza nixtiequ ngħidu li aħna wkoll hemm lesti li nkunu flessibbli bħalma kien Sur Martin u żgur li hemm korporazzjoni fl-imkien ma' Sur Sefkovic ħansibu eh, bażi legali għal dawn il-komitati ta' inkjesta u u ukoll illi natu dawn il-komitati li kemm jista' jkun ħarsu l ħaddiema bl-aħjar mod possibbli u li jkunu konformità ma' dispożizzjonijiet tal-trattat. F'dan il-kuntest jiena mħerqan biex inkompli diskussjonijiet flimkien mal-Parlament u mal-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi ħafna Ministru, issa nixtieq nala il-diskussjoni. Il-votazzjoni tibda l-lum f'nofsinhar u 10.